Good uh, morning, uh, everybody. Uh, Lodwa tajba lil kulħadd. Un il għall aħħar laqa qabel il-sajf, għanna sessjoni ta' votazzjoni, tlet files, fejħan votaw fuqom aħna u intlabt nibdel daqxej l-ordni tal-voti, mela l-ewel ħan votaw fuq il-mandat, il-rezultat anzi tan negozjati li kellna fuq il-fajl dwar kooperazzjoni ma' l-autoritajiet responsabli mill-infurzar tal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi CPC fejn ir-rapporter hija s-sinjura Selanova. Sinjura Selanova titkellem le Tajjeb mela ngħaddu dritt għal vot vot. Wieħed vot uniku ħanamlu votazzjoni elettronika għal votazzjoni miftuħa. The vote is Il-votazzjoni magħluqa. Le anzi mhix magħluqat.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 Mela, issa l lista twila tal-voti. Prodotti fertilizzanti. Ir-rapporter huwa sur Sinjura Galpelċ tixtieq titkellem wara l-votazzjoni tajjeb. Mela, nibdew bil-votazzjoni issa. U l-ewwel ħanivvotaw fuq l-emenda ta' kompromess numru wieħed dawk favur. Kontra astenzjonijiet adottata. Nivvotaw mbagħad fuq emendi 86, 87 u MV wieħed li huma l-istess. Tajjeb. Mela, minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Imbagħad. Agri wieħed Pala zida minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Imbat naddu għall emenda 18 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 155 dak favur. 56. 156 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amendi 157, 158 u NV 15 identiċi minu favur kontra astenzjonijiet nasab li aħjar niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Agri 23, emendi 159, 160 u MV 16 identiċi da favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. Emenda 161 162, Agri 24 u MV 17. Identiċi minu favur? Kontra? Astenzjonijiet niverifikaw. I close the vote and it's rejected. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 16, dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 169 block vote b'emenda 170 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa l-paġna li jmiss emendi 172 u 73 identiċi favur kontra astenzjonijiet naħseb aħjar nivverifikaw. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 174 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 175 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ 21 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddit ma niverifikaw. Għan votaw issa fuq emenda 21 il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa għal emenda 177 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni magħluqa. Adattata. Emendi 22, 178, 79, 180, preċis l-istess minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emendi 181 agri 20 u NV20 identiċi minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 183 dak favur kontra astenzjonijiet naħseb illi iridu niverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u maddiċ. Issa jdu nivvutaw fuq emenda 184 dak favur kontra astenzjonijiet ma bdiċ. 182 blog vot flimkien ma 211, 239 u 135 dak favur kontra astenzjonijiet ma bdiċ. Emenda 185 blog vot flimkien ma emenda 100 95 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda ta' kompromess numru 17 dak favur kontra astenzjonijiet adottat. Imbagħad emendi 24, 189, 190, 191, identiċi b'dak favur. Kontra astenzjonijiet adottat. Kompromess 18 dak favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad. Kompromess numru 17 dak favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Kompromess 20 favur block vote ma' 24 u 26 dak favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Naddu għal-emenda 201 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 202 block vote ma' emendi 230243 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imbat, kompromess 20 dak favur kontra astenzjonijiet addit Emendi 25 dak favur. Kontra. Astenzjoniet. Aħjar nitċakjaw. Niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Imbagħad għandha emenda 204 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Agri 31 favur kontra. Mela, la 204 ġita ta' dina taqa u naddu għal emenda 27. Favur kontra. Qed nivvotaw fuq emenda 27. ma réflexion, c'est que l'amendement. Il-bicċaj. Agri 31. Jaqa. Jak 303 u 304 jaqaw. Jekk it-tejn jaqaw. Jew ma jiġux aċċettati. 303 fil-fatt ma d So we ah. have to vote. Ah, we don't have to vote. Alors Yes. Donc il serait peut-être utile alors quand dans ce cas. Iġifiri f'dak il-kas nifem illi għandna npoġġu 203 jew 204 jew wieħed jew ieħor. Mela ngħaddu għal emenda 20 wieħed This one has been uh, adopted, yes. so this one falls. Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amendment 20. Now do issa għal amendment 27. Signora President, 27 fil-lista tagħna tajt li ġiet adottata jew le ma' emenda 23. Għandkom raġun Iġifiri emenda 2-1-0, favur kontra astenzjonijiet nasab illi maddieċ aħjar niverifikaw. We close the vote. It's adopted. Sorry. Addiet, skużawni. Naddu għal kompromess 22 dak favur kontra astenzjonijiet adottata. Imbat kompromess 23 favur kontra astenzjonijiet adottata, kompromess 24 favur le ma nivvotawx tajjeb. Kompromess 25 Għaddiet emenda Nejn disa favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Mbatt naddu għal-emenda 30 l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda Emenda 26 ma nixafin votaw fuqa. Mela ngħaddu issa għal emenda 34. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 35 Issa, emenda 247, favur, kontra astenzjonijiet għahja nivverifikaw. Amenda 247. Vote. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. U bekk 247 dottata 35 waqat għalhekk għandna nivvotaw fuq dik l-ewwel. Kompromess 27 dak favur kontra sanzjonijiet adottata. Emenda 251 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 37 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddit imma ħjar li Emenda 37. Votazzjoni maluqa. Kompromess 28 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 46 blok vote ma' emendi ta' kompromess 44 47 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 260 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 39 blog vote ma' amendi 40, 40, 42 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 261 kompatibbli ma' emend 39 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 2 6-3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, kompromess 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Amenda 270 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda wieħed tnejn favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda tnejn seba' tnejn favur kontra astenzjoniet għaddit. E, tnejn seba' tlieta block vote ma' emenda 44 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda ta' kompromess 30 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 46 favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda 276 favur kontra assenzjonijiet maddiċ emenda ta' kompromess 31 favur blok voda ma' emenda ta' kompromess numru 5 14 u MV 38 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet issa Emenda 291. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Għamilt verifika, niverifikaw, jien naħseb li għaddit. Vetazzjoni maluqa. Kont titlef, kont titlef l-imħatra. Naddu issa kompromess 32, blok vot ma 33, eh, favur kontra stanzjoniet għaddiet. Emenda 302, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet għagri 37 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 303 u MV 34 identiċi favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 304 favur kontra astensjoniet għaddit. 305 favur kontra astensjoniet għaddit. nistgħu ngħaddu għal agri 39 agri 39 favur kontra astenzjonijiet naħseb aħjar nivverifikaw jekk ġabkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddietx. Kompromess 34 block vote ma' 49-55-15 u emenda 474-122 favur kontra assenzjonijiet adottata. Naddu għal kompromess 36 block vote ma' emenda 50 favur kontra assenzjonijiet għadda. Naddu issa għal emenda 9 u 40 da favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 50 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 317 kompatibli ma' emenda 50 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Naddu għal kompromess 35 favur kontra astensjonijiet Għadda, għadda. Emenda 3-2-1 Zida favur kontra astensjonijiet maddiċ 3-2-3 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ 3-2-4 u agri 3 Agri 41 identiċi favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 325 favur kontra astensjonijiet għaddit. 326, 327 identiċi da' favur kontra astensjonijiet għaddit. NV 40 ta' Agri 42 favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu issa għal 329 dawk favur kontra astensjonijiet Maddeċ. Naddu issa Mela, id-dun nivvotaw fuq l-emenda 333. Kulħadd sab janfeqlin favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal agri 45 favur kontra assenzjonijiet Nasib ma ddiċ. ċekjaw. Agri 45. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amendi 3-3-4 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Naddu għal kompromess 37 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Amanda 45 identiku ma' RMV 46 favur kontra sanzjonijiet għadda kompromess 130 favur kontra sanzjonijiet ma' għadda agri 48 favur kontra sanzjonijiet għadda MV 47 favur kontra astenzjonijiet għadda 345 agri 49 jaqaw Unaddu għallura għal-MV 52 favur kontra sanzjoniet għadda. 351-352 identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw. verifikaw 5 2 identiċi. Il-votazzjoni maluqa għadda. Envi 53 dak favur kontra astensjonijiet għadda. Agri 51 favur kontra astensjonijiet għadda. Agri 54 favur kontra 54 favur kontra astensjonijiet adottat. Tlita tlita. u għadri 52 jaqaw. Allora sanaddu għal 355 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 355. Għaddit. Mela peress li din tiġi adottata, allora di taqa 357 u agri 53 identiċi favur kontra astenzjonijiet. Midri li għaddit. 358 kompatibli ma 357 u agri 53 favur kontra astenzjonijiet Għaddit. 359 favur kontra astenzjoniet għaddit. 360-361 identiċi favur kontra astenzjoniet għaddit għaddew. NV56 favur kontra astenzjoniet għaddit Issa naddu għal agri 56. Favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 366 u 367 identiċi favur, kontra. Astenzjoniet għaddew. 60 favur, NV 60 favur kontra astenzjoniet għaddit. NV dina memxa fejn nibutaw, mela agri 58 favur kontra. Astenzjoniet. Naħseb li aħjar namlu barif verifika. għadri 58. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 368 u agri 59 identiċi favur. Kontra Astenzjoniet ma għaddewx. Agri 60 favur, kontra, astenzjoniet, ma ddiċ. 369, tridu ti verifikaw agri 60. Ma ddiċ. 369 favur, kontra, astenzjoniet. Maddiċ. 370 u għagri 61 identiċi favur, kontra. Astenzjoniet. Naħseb illi ħjar namlu verifika. Mela nivverifikaw 360 u għagri 61. Narqu l-vot. Maddewx. Kompromess 42 favur kontra l astenzjoniet għaddit għadda kompromess 39 favur kontra astenzjoniet għadda kompromess 54 favur kontra astenzjoniet għadda kompromess 55 favur kontra astenzjoniet għadda emenda Kompromess 43. jider illi rridu nivutaw issa fuq l-emenda 379 it tini parti. Le, it-tieni parti taqa. Mela, li rridu nivutaw l-ewwel parti tal-emenda 379. Kulħadd ivvota favur kontra astenzjonijiet. Jidher li li din għaddit. Mela nagħmlu verifika ta' 379 l-ewwel parti. Yeah, close the vote. It's adopted. So now we... Għaddit, ma mela, resta naddu għal kompromess li ta' 40, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa naddu għall-emenda 57. Favur, kontra, astenzjoniet, għaddew. għall-emenda 454. Identiku mal-Envis 69. Favur, kontra, astenzjoniet għaddew. Issa l-emenda 455, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Envi. 73 u agri 91 identiċi a favur kontra astenzjoni ta' agri 92 favur kontra astenzjonijiet jider li li maddeċ di namlu verifika fuq agri 92 nar ul vot għaddit. emmen emenda 456 u 457 identiċi faħur. Kontra. Astenzjoniet għaddew. Agri 95 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa NV 79 dan huwa blok vot blok fl-imkien ma' għandi 115 favur kontra astenzjoniet għaddiet 459 ta' mela naddu għal kompromess 53 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa naddu għall-emenda 64 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Issa għanna bot blok in blok. Agri disaw design. Testa taqra fil-lista favur kontra astensjoniet namlu verifika. Verifika fu agri disaw design. Votazzjoni maluqa. għaddit. Issa għaddu għal emenda 462 favur kontra astensjonijiet. Ollu jdejkom sow, ekjoġobkom, nerġaw. 462 eh, favur kontra astensjonijiet maddiċ. 463 favur kontra astensjonijiet għaddit. 465 favur kontra Astenzjonijiet. Muxċar, ċar, verifika. Emenda 465. Nalqu il-votazzjoni ma' diċ. Agri 111, favur kontra astenzjoniet għaddit. 466, favur kontra astenzjoniet għaddit. Mela din ta' u din kol, Agri 112 favur kontra astenzjoniet għaddit. Agri 113 favur kontra astenzjoniet għaddit. Envi 89 favur 89 favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika. Namlu verifika fuq agri 89. Narqu. Għaddit. għadri 114. Favur kontra astensjoniet għaddit. 469 u Agri 116 u Envi 98 għaddew 470 u Envi 99 favur għaddew issa Agri 118 vot imblok ma' agri 119 u 120 favur kontra astensjoniet dewx? Namlu verifika. Tajjeb. Agri 118. Nan u l-votazzjoni. Maddiċ. Inta erba favur ta' kontra astenzjoniet namlu verifika għonek, naħseb li adottata di, għax mux kħat tolla jdesso, mela inta erba. Nar u l-votazzjoni, iba għaddit. Emenda 470, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Il-kompromess ma namluħx, 472, favur, kontra astenzjoniet għaddit. Agri 121 favur kontra astenzjoniet għaddit. Eva 173 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromessi ta' 50 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 57 favur kontra astenzjoniet għadda. 482 favur kontra astensjoniet għaddit agri 129 favur kontra astensjoniet għaddit 483 għaddit 484 favur kontra astensjoniet għaddit issa agri 135 favur kontra astenzjoniet għaddit. Agri 136 favur, Agri 136 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Verifika Agri 163. Nalqu l-votazzjoni għaddit. 485 Agri 137 identiċi vot blok uh, Favur kontra astenzjoniet għaddew. Mela, din ta' 486 u NV 103. Ma nista naddu għadri 138. Tajjeb, favur, kontra astenzjoniet għaddit. NB 104 favur kontra astenzjoniet għaddit. NV 106. 105, tiskuza roħal president. Vot blok, favur, kontra, astenzjoniet, għaddew. NV 106, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Envi 107 favur kontra astensjonijiet għaddit. Agri 143 votazzjoni in blok favur kontra astensjonijiet għaddew. Essa agri 148 favur kontra astensjonijiet għaddit. Verifika. Le, ok. Kien, kienet ċara. Agri eh, 149 favur kontra astenzjoniet għaddit. Envi 109 votazzjoni blok favur kontra astenzjoniet għaddew. Agri 150 favur kontra astenzjoniet għaddit. Agri 151 favur kontra astenzjoniet għaddit. Agri 156 votazzjoni fi blok favur soċjalisti Tajjeb, favur kontra astenzjonijiet naħseb illi eh, għaddejna. Namlu verifika però, eh, mi agri 156. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, vot wieħed. Naddu issa għal emendi 489 u 490 favur kontra astenzjonijiet għaddew. 491 u Envi daw jaqaw, skużawni, 402 u u design, design, 403 404 u design, identiċi favur kontra. Astenzjoniet, għaddew. 405 u design, agri 159 identiċi favur kontra. Astenzjoniet. Muxċar, namlu verifika. 495 u Agri 159. Narqu l-votazzjoni. maddi, Maddewx. 496 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa il-kompromess 59 favur kontra astensjoniet għadda, NV 113 favur kontra astensjoniet għaddit, dita għallora 498 favur, 498 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 48 eh, er, favur kontra astensjoniet għaddit għadda. Issa naddu għal 165 agri favur kontra astenzjoniet Addit. envi 117 favur kontra astenzjoniet Addit. kompromess 45 favur kontra astenzjoniet verifika nivverifikaw il-kompromess 45 votazzjoni marruqa għadda. Issa għaddu għal kompromess 58, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 511 u 512 identiċi favur kontra astenzjonijiet ma għaddux, jgħaw. Agri 166 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit 513 favur kontra astenzjoniet maddiċ Envi 120 a favur kontra astenzjoniet għaddit Envi 121 favur kontra astenzjoniet uh, maddiċ Agri 167 u NV 122 identiċi favur kontra astenzjoniet verifika verifika agri 167 u NV 122. Na l-votazzjoni maddewx. Issa, agri 168 favur kontra astenzjoniet għaddit, 74 u 514 identiċi favur kontra astenzjoniet għaddew. 516 u agri 169 favur kontra astenzjoniet għaddew. 517 favur kontra astenzjoniet għaddit. 518 favur kontra astenzjoniet għaddit. 519 u 520 favur kontra astenzjoniet għaddew. 521 u 522 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Agri 170 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 525 agri u 171 identiċi votazzjoni blok favur kontra astenzjonijiet għaddew. 526 u agri 172 ma nivutawomx tajjeb melissa 523, 524 u 527 block vote favur kontra astenzjoniet maddewx. Agri 173 favur kontra astenzjoniet għaddit, Umbat 529 favur kontra astenzjoniet nasib li maddeċ di. Namlu verifika fuq 529 votazzjoni un blok. maddiċ. Issa MV123 favur kontra astenzjoniet maddiċ. tletin, 532 u u dawn ma nivvutax fuq mela 534 favur kontra astenzjoniet għaddit 535 favur kontra astenzjoniet maddiċ NV 124 favur kontra astensjoniet għaddit. NV 125 favur kontra astensjoniet għaddit. emmenda 539 540 daw jaqaw. Anki di mela 544 544 u 545 u 546 favur kontra astenzjoniet għaddew. Issa 547 favur kontra astenzjoniet għaddit. 548 u agri 178 identiċi favur kontra astenzjoniet astenzjoniet għaddew. 549 u għagri 179 favur kontra astenzjoniet għaddew 550 u agri 180 favur kontra astenzjoniet għaddew agri 181 favur kontra astenzjoniet verifika agri 181 nalqu l-votazzjoni għaddit moċar. Agri 182 u emenda 551 u anki 552 identiċi u 551 bis favur kontra astenzjoniet għaddew. Issa 552 favur kontra astenzjoniet għaddit 553 u agri 183 jaqaw, mela 555 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dina taqa, issa 557 u agri 184 favur kontra astenzjonijiet għaddew, 558 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal kompromess 52 favur kontra astenzjonijiet astenzjoniet għadda. 566 favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Mela namlu verifika fuq 566. Nalqu il-votazzjoni maddiċ. Issa mela 567, 568 identiċi favur kontra astenzjoniet għaddew. 569 votazzjoni għamlok favur kontra astenzjoniet naħseb li maddewx daw namlu verifika fuq l-emenda 569 maddeċ 570 u 571 u anki agri 192 identiċi favur kontra astenzjoniet, għaddew. MV 128 favur kontra astenzjoniet, għaddiet. Agri 193 favur kontra astenzjoniet, għaddiet. Issa votazzjoni on blok

588 favur kontra astenzjoniet għaddit verifika 588 nalqu l-votazzjoni maddiċ kelkom raġun <laughs> raġun tolbu li konaw verifika agri 195 favur kontra astenzjoniet għaddit Agri 198 favur kontra astenzjoniet Addit. Mark, skużani, President, Ful pasna 56, 126, għadna ma votajniex fuq da. Eh, l-emenda 529 waqa' U allura l-emenda li etnajt MV 126 mela 529 maddiċ, allura irridu nivvutaw 126, MV 126, u ma votajniex fuq da. Emenda 126. Eh, eh,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 Kulħadd saba din l-emenda tajjeb. Mela, favur. Kontra. Et nistenna biex jivutaw soċjalisti. Mela, et nivutaw issa fuq l-emenda 74.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 April 30, and then the 20 were adopted. That so is the correction. Fair. So, so it's fair. Yeah. yeah. Okay, so. Mela. Normalment aħna adottajna 74 u 500 u 14 u daw waqqaw għaliex aħna adottajna l-emenda 181 agri 30 u NV 20. Allora, xej, ma nanamlu xej, memx għarfin li butaw ulterjorment hawnhekk. Inkomplu bil-votazzjoni normali. Nistaw nivutaw agri 166. Agri 166. Madame, excusez-moi, mais il y a une confusion entre l'amendement. Għawda xejn ta' konfuzjoni hawnhekk bejn MV 74 f'paġna 40 eh, eh, jew nkella NV 74 f'paġna 53. Liema waħda. Tista' tgħidilna fejn wasalna kjoġbok. Is-Sinjura e, Kalpelx qed titlobna nagħmlu verifika fuq l-emenda Agri 166. Okay, it was adopted because uh, 511 and 5... Ġiet adottata 511 u 512 ma ndewx. Kollox sew. Mela issa nkomplu kompromess numru 2, kważi wasanna fl-aħħar. E, u nibdew issa bil-premessi Kompromess numru 2. Favur. Kontra. Astenzjoniet ad għadda. Agri 3. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 96. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 97. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ skużawni ħazbal, eh, għaddit, għaddit, mux, eh, netlob skuza tajt il-president, <laughs> emenda numru 2, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, emenda numru 3, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, namlu verifika fuq l-emenda numru 3. Nalqu l-votazzjoni għaddit Envi erba favur kontra astenzjoniet maddiċ. Agri erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 3, favur, kontra, astenzjoniet għadda. Emenda 104, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kompromess erba favur, kontra astenzjoniet għadda, kompromess agri sitta favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda seba għaddit favur kontra astenzjoniet għaddit, kompromet numru sitta favur kontra astenzjoniet għadda. 118 identika mal-agri 8 favur kontra astensjonijiet maddewx, kompromis seba favur kontra astenzjonijiet għadda, emenda 122 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromis 8 favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess disa favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess 10 favur kontra astenzjonijiet għadda, agri 16 favur kontra astenzjoniet għadda, agri 17 favur kontra astenzjoniet għaddit, agri 18 favur kontra astenzjoniet maddiċ, kompromess 11 favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 141 favur kontra astenzjoniet għaddit, kompromess 13 favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 148 favur kontra astenzjoniet għaddit, 151 u 152 identiċi favur kontra astenzjoniet maddewx, u 153 favur kontra astenzjoniet maddiċ, MV13 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 17 favur kontra astenzjoniet għaddit, Issa l-vot aħari. niftaħ il-votazzjoni. Nala l-votazzjoni u għaddit bod maġġoranza kbira. Nifirħu l-rapporter u inti tlabt biex titkellem. Grazzi, President. Grazzi. Nibda billi nirringrazzja il kora porter u anki il-shadows illi enuni għalix kolla kemmu ma enu din il-opera eh, eroika. U fl-ħar, u mux l-inqas, nirringrazzja l-segretarjat. dina dan kien rapport nista' inkompli anki bil-lista ta' ringrazzjamenti, però kien hemm ħafna ħafna ħafna xogħol biex noħorġu b'dan ir-rapport. E, e, bdejna il-bot minn xulxin, u mbagħad irnexxinna ners u lejn xulxin. Kien hemm numru kbir ta', ta amendi u fl-aħħar adottajna ir-rapport u jiena nittama illi kollox jisir biex eh, biex tiġi adottat, jiġi adottat fil-Kunsil. Dan ir-regolament se jnaqqas il-pis amministrativ u dan huwa importanti għalina u għassu internu, importanti għal dawk il-persuni eh, li jishtiqu jibijaw f-stati membri differenti u grazzi għatna is fil-pis amministrativ u anki grazzi għal reġim ta' input armonizzat kollox se jsir iktar sempliċi. Umbat hemm klawzula fil rapport illi ifisser illi is-suq fuq it-ħaddim ta' suq intern, il-ħidma fuq is-suq intern u fuq l-armonizzazzjoni tista' tiġi verifikata minnaħa tal-Kummissjoni fil-prassi u dana huwa elementi element essenzjali għall-ekonomija ċirkolari u dana biex il-prodotti kollha jkunu jistgħu jidħlu fis-suq. Kienet ħaġa tajba illi jiena ħdimt tajjeb magħkom u din għal ħarla għalli se nipparteċipa fiha magħkom u nixtieqkom eh, fortuna fil-futur. Grazzi anke għal ħidma kollha tiegħek u rrit najt illi ġiet adottata bi 30 a favur, 3 kontra u 4 astenzjonijiet biss. Nifraħlek. Anki Mark Tarabella jishtiq jitkellem. Fil-qosor, President, jiena naħseb illi shadows kolla ser kunu jishtiqu jena għadhom jaj biex nirringrazzjaw l-Senior Rapporter għal dan id-dokument tekniku f'diversi opinjonijiet, biċċa xogħol diffiċli ħafna. Ġi aħna nirringrazzjaw l-Segretarjat u eh, anka l-konsulenti tagħna, l-assistenti tagħna, iżda wkoll speċjalment lis-Sinjura Galpex din hija l-aħħar darba li ħadd tkun hawn magħna fil-Parlament Ewropew u aħna votajni għalija. Nista' tkun hawn magħna iktar nisperaw li inkomplu x-xogħol tagħha iżda l-Parlament ħajitlef xaħat illi taħdem ċertu kostruttività aħna wkoll iridu nifirħula flimkien għax jisħoq ilha grazzi lila u l-isbaħ xoqqa tal-xogħol illi ħaj kollha. Grazzi ħafna u l-isbaħ xoqqat fil-komplement tal-karriera tiegħek. Grazzi ħafna. Ifisser li issa nistgħu immexxu għall-aħħar vot tagħna tal-lum. dwar il-budget ġenerali tal-sena 2018 dan Dalton forsi tixtieq. Titkellem issa. Il-qosor, il-qosor biex nirringrazzja lill kollegi eh, li jirtiraw l-emendi wara valutazzjoni tal kummissjoni Nistgħu nmexxu bil-vot. Grazzi ħafna. Nistgħu ħan fuq l-opinjoni. Nibdow emenda wieħed ta' favur kontra jastienu għaddit. Emenda tnejn dak favur kontra jastienu għaddit. Emenda tlieta dak favur kontra jastienu għaddit. Emenda jeba dak favur kontra jastienu għaddit. Emenda ħamsa favur kontra jastienu għaddit. Sitta dak favur kontra jastienu għaddit. Seba dak favur kontra jastienu għaddit. Tminja dak favur kontra jastienu għaddit disa dak favur kon jaqa 10 favur kontra jastienu għaddit il-11 dak favur kontra jastienu għaddit issa naddu fuq l-opinjoni votazzjoni miftuħa votazzjoni meluqa għaddit 30 favur u 4 kontra l-ebda stenzjoni Issa se nivvotaw fuq eh, il-linji budgetarji l-ewwel l-emenda l-imko bħġwan, mem ebda kommenti, et nivvotaw il nerġaw l-ura l-bosta bħġda favur kontra, jastienu għaddit ifisser illi issa nistgħu ngħaddu għal imko baġ sitta dwar il-kummenti dawk favur kontra jastienu għaddiet e, mbagħad fuq dwar il-figuri dawk favur irridu nifutaw dwar il-kommenti ta' budget 2. Tajjeb, tajjeb. Fil-fat irridu nivvotaw fuq il-kummenti ta' Imko Baġ 2. Nivvotaw fuq Imko Baġ 2 dawk favur kontra jastienu għaddit. Dwar il-kummenti ta' Imko Baġ 3. Dawk favur kontra jastienu għaddit. Erba, dawk favur kontra, jastienu, għaddit. Hamsa, favur, kontra, jastienu, għaddit. Dwar il-figuri ta' sitta diġa votajna fuq il-kommenti dwar il-figuri ta' sitta da' favur, kontra, jastienu, għaddit. Imko bat 7. Il-kommenti da' favur, kontra, jastienu, għaddit il-figuri ta' seba dak favur kontra jastienu għaddit. Imkobbaġ 8 jaqa, imkobbaġ 9, il-kommenti da' favur kontra jastienu għaddit. Il-figuri dak favur kontra jastienu għaddit. dwar il-kommenti ta' Inko baġ 10 dak favur kontra jastienu għaddit il-figuri favur kontra jastienu għaddit Inko baġ 11 il-kommenti favur kontra jastienu għaddit il-figuri dak favur kontra jastienu għaddit 12 jaqa ifisser illi issa wasalna għall-aħħar jaddi wkoll proset lir rapporter Dan Dalton. Tittajt kelmtejn Dan. Il-qosor, mela, grazzi ħafna, grazzi l-appoċ ta' kulħadd fil-fatt għanna bażi soda u ma proponejna xej ta' barra minna u iġviri nistgħu immexxu u grazzi ħafna lill-kollegi kollha tal-li ħadmu mana. Grazzi, grazzi ħafna Dan, grazzi l kulħadd tal-paċenzja tagħkom kien eh, votazzjoni komplikata l-ewwel darba li hija jfisser illi issa wasalna għall-aħħar ta' din il-laqalimis ser issir fil-4 ta' settembru nixtieq nirringrazzja lil kulħadd eh, tal-kooperazzjoni tagħkom ta' din is-sena parlamentari ovvjament eh, u ifisser li nixtieq ukoll nirringrazzja lill-interpreti nirringrazzja l-segretarjat, nirringrazzja l-MPs kollegi tiegħi u l-iktar nixtieq ilkom uh, vakanza sabiħa u waqfa tas sajf sabiħa biex terġgħu tiġu lura bl-enerġiji kollha tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much.